Okay, um, let's, let's start, start. Kieġobkom nistaw nibdow il-laqa tal-lum l għennet Ejja nadottaw l-agenda, jek mawx minn qed joġġizzi ma nagħmela diġi adottata. Sfortunatament kienem xie xi tal-President li ntalbu fl ħar minuta change to the Okay, right, uh, the, the Adolfo's just advised me that actually... Għadonkom, għet jajdu li l-punt numru 6 tal-agenda ta' għada ġifiri, suppost namlu għada il-strategija ġdija għal-politika tal-konsumatur, din se jkonna nipposponuwa ġifiri. Nerġaw nadottaw l-agenda wara li għamilna din il-bidla. Mela se jkun komitat straordinarju Eh, smieħ mal-kandidat għal bord eżekutiv tal-ICB, post vakanti li jem. Kif intom ġejtu notifikati dan din il-laqa sessir nar 2-10 ta' ottubru. nissa teju nofs sal-ħamsa neqsin kwart. Ovvjament se jkun hemm um, smieħ nitkellmu mal-kandidat, kandidat li sejku għal-post fuq il-bord um, eżekutiv sejkun um, mistatiju nofs sal tlita kwart sejkun um, in kamera ġifiri tlet kwarti. Umbat ikun hemm disa minu, minuti s-sessjoni pubblika mit-3 kwart sal-5 neqsin kwart. Aħna qed nistennew lil fin li joħorġu bi rekomandazzjoni għada it-3 4 ta' Ottubru. Ġifieri dan, dan l arranġam di jiġu konfermati b'dan id-dokument. Stalbuni biex nagħmel rapport dwar la tendenza fil laqqa tal-Ekofin li saret fil-16-17 ta' settembru anki delegazzjoni tal-Ikon eh, f'Washington u l-IMF fil-23 sa' 25 sa' settembru. L-ewwel net dwar il laqqa informali tal-Ekofin. Ovvjament l-avvizi tal-press fuq il-website jiena kont prezenti f'Polonja, ġifri l-laqa bejn il-Ministru tal-Finanzi u l-Gvernaturi tal-Bank Ċentrali, din hija tilet darba li jiena kont mistiedna biex nipparteċipa waqt din eh, il-ministerjali informali. Jiena kontet wara li qed naqbel ma' Timothy Geithner dwar il-sitwazzjoni katastrofika fiż-żona tal-Euro Euro, zone ridna neħdu ħsieba u ovvjament nil-garanziji ma ridux jaġu nħarġu minn dawk il-pajjiżi li kienu diġà din jagħtu l-garanziji, ridna wkoll b'mod speċifiku. Anzi b'mod speċifiku jiena għet li konna minna passi l qudiem għal ġejjini dwar il-pakket tal-governanza ekonomika u anki semestru Ewropew u um, il-Ministru Pollak kannunċja f'din il-laqa li kien hemm il-qbil ukoll politiku anki dan l ekoffin ġifiri li biex aħna sena komplejna u sena futajna li ġimgħa l-oħra. Anki jekk kien hemm xi mekanizmi oħra għal tal-Euro 17 nridu nfakru li it-tikketta kollha tiddependi fuq is-27 stat membru mhux fuq il 17 u fil-parlament jina l-darboħra erġajtet li aħna nixtiequ li l-affarijiet isiru permezz tal-metodu tal-komunità u mhux permezz tal-arranġamenti bejn il-gvernijiet jiena wkoll qed li eh, l-uffiċċji tal-Eurozone għandhom jirrapportaw li l-ikon, il-kumitat tal-ikon. Jina qbilt irrid ikun l-implementazzjoni ta' malaj tal-ftejjim tal-21 ta' Lulju, imma jien rrid itħassib tiegħi ġifri li anki jekk dan jgħaddim il-parlamenti kollha, xorta dan qed jibqa' ftit jiena tal-ġemp. U għalhekk il-fondi jekk ma jinstabux fondi oħra jridu jaraw kif il-gvernijiet jużaw forsi metodi ta' leverage jew inkella metodi oħra biex il-fondi li għandhom jużaw maħjar l-suġġeriment ġifiri kol għal leverage tal-IS tal-ISF mal-Bank ċentrali jina stajt naqbel anki fuq dollar liquidity swaps ġifiri li l-hacking tijaw sar fil-15 ta' settembru imma Ovvjament aħnedna li jridu wkoll li s-sibi tikompli ikompli jiżgura u jassigura il swieq biex nżommu ċertu kalma. Eh, hemm bżonn ukoll li fl-Unjoni jkun hemm komunikazzjoni aħjar. Aħna tiftakru li fil-Parlament dan għalina priorità. Jiena semmejt ukoll il-Parlament Ewropa dejjem ukoll dan l-aħħar dan l-aħħar reżoluzzjoni tkun qegħdin appoġġjaw l-idea tal-Eurobonds Jiena wkoll ħadd sem fid-debatti fuq servizzi finanzjarji u tajt eżatt e, fiex qegħdin ġornament fuq l-OTC derivatives u l-guarantee schemes. Jiena qed li l-leġislazzjoni ta' riżoluzzjoni tal-kriżi fuq livell ta' 27 issa urġenti skada żmien u il-Parlament xtaq li din tkun parti integrali mill-arkitettura kollha l-pakket kollu ta' supervizjoni fuq is-CRD erba' edna kemmu importanti li naqtfu l-qoddim imma dokumenti jesistu bis bil-Inglis għalissa ġifiri eh, teknikament għal-parlament ma, ma jeżistix il-dokument xorta wahda eh, konna din namlu diskussjoni fuq għax dan kien il-konsekwenza ta' Basel ġifiri konna antizi l kontenut Umbat fuq il-mifid li dan maħarriċ minn xie ftejm internazjonali bħal Basil, tkun ħafna aktar diffiċ li ninkomplu jekk il-traduzzjonijiet il-dokument ma jassinġ bil-lingwi kollha fizmi propizju. Jiena ovvjament rġajt Eh, sħat fuq il-fat li l-istituzzjonijiet verament huma maksa bil-xogħol qawwi u enormi li għandhom bil-preparamenti tal-leġislazzjoni. Issa, għax-xogħol tal-ikon mal-IMF u Washington l net aħna il-tajna mal-presidenti tal kongressi ġifieri anke fis-Senat il-regolaturi finanzjarji u kol biex niddiskutu ta' kol jendu xasma servizzi finanzjarji. Aħna il-tqajna ma nis uffiċjali olja tal-IMF u tal-Bank eh, Dinji diskutejna fuq um, riforma bejn l-Istati Uniti u derivatives, il-Basil 3, rezoluzzjoni tal-banek, il-remunerazzjoni, transazzjonijiet, eh, il-taxxi fuq l-FTTs, il-dejn fil-Unjoni, il-programmi tal-IMF, il-Crisis Management fl-Unjoni, il-programmi ta' riforma fċertu pajizi tal-Unjoni l-Unjoni u l isviluppi dinji, l isbilanċi dinji u kol il-prospetti, governanza, il-modelli ta' tkabri fl-Unjon fil-Europa u anki f'Ottubru il-Bank Dinji se joħroġ f'Novembru f'Ottubru u Novembru se joħroġ rapport fuq dan il-suġġett. Kif ta' furajn għamilna ħafna affarijiet u jekk intom forsi tridu eh, xiktar informazzjoni kontattjawni. Punt numru 3 fuq l-agenda huwa l ftehim fiskali bejn Ġermanja u l-Iżvizzera. Oh, Jean Paul, you wanted to ask for the floor on the US delegation. Jean Paul, kellek xaġa xissaqsi fuq delegazzjoni l-Amerika. Le, minn min li stajt nifem, inti qed li intom qed approvajt il-pożizzjoni tas Sur Geithner. Jiena m'għandi l-ebda problema li inti għannom tiegħek personali tagħmel dan, imma nista' ngħidlek li mhix l-opinjoni għal inqas tal-grupp tiegħi f'dan il-kumitat aħna issa ma nistawx iktar nissapportu li nisu ħrajtuna lezzjonijiet. Jekk nejdu li l-krizi tal-euro illum, xorta rridu nejdu li din hija munita li għanda rata olja ta' skambju tal-kambju. Għalek jina mux senej nitkellem fuq eh, dak li għalet il-Sinjura Parizo li jem xi rewwixta għaddejja imma nafu li l-Banek Ewropa ma jistgħux jiksbu dollars u ma noqogħdu attenti li ma, ma narqux l-euro anki jekk hemm id-diffikultajiet fil-Greċja hemm ħafna djun li fjumej ma mhux se nsibulhom il-kaptu hemm id-dejn sovran li ilu magħna u għalhekk l-opinjoni ta' numru ta' nies f'dan il-komitat eh, miex il-vuċi ewlenija, ġifiri eh, ma' nix għalfejn aħna nħossuna li għedin pozizjoni għar mill-Amerikani. Grazzi ħafna Jean Paul. Iva, din hija l-problema meta tantikom rapport verament fil-qosor. Jiena ma bilċ ma dakollu li sar sur Geithner imma qed li situazzjoni katastrofika rridu nsibula il-kaptu. U għalek għannom tijaj biss, u dan għettu b'moċċar jena, li l-edeja ta' leverage u forsi mill-li FSF mill-banek għandhom jamlu ktar l-almu taħħom dak li jett jien U f'dak il-punt eh, konna qegħdin naqblu fuq dan. Ejja sa morru għal eh, ftejn fiskali bil-Ġermanja u l svizzera qed joġokko, għandna mistoqsija orali li eh, bilna fuqa Kien hemm xi korrespondenza bl-email fuq dan, speċjalment minn għandu jiffirma din il-mistoqsija, ma presidini għannom tal-kumitat jiena nissuġġeri li niffirma jiena nom tal-kumitat. Jekk il-koordinaturi u koll irdu jifirmaw għallura rridu nkunu meċu koll vannom tal-gruppi. Imma mħabba li għedin mafusin bil-ħin, naħseb li jiena nistaw immeċu kif għed niproponi ġifri għannom tal-komitatu nifirma jien. Iva, ovvjament, għedin nitkelmu għonek fuq il-ftejjim fiskali bejn Ġermanja u l-Svizzera, ma n nsemmu wkoll ir-Renju Unit, għax aħna nidħlu hawnhekk għalhekk ma nafx għalfej, mhux ma semmejni kif fit-titlu Renju Unit, għanna kumpanniji separati li firmaw ftejjim differenti u separati u għalhekk għalija tkun ħaġa iktar xirqa li insemmu u kol dan it-tielet pajjiż. Wolf. Jiena nixtieq nsaqs il-mistoqsija dwar il-Greċja. Għax skonċertu ċertu ejjun Min jiderem bejn 500 u 600 biljun frank Svizzeru fil-kontijiet Svizzeri li huma ta' ċittadini privati Griegi u naħseb li bħalissa dawn mumiex qed jiġu konsidrati għalhekk jiġifieri l-Greċja mhux qed tirċievi t taxxa eh, mill-qliħ fuq dawn il-kontijiet. Jiġifieri naħseb ta' min naħsbu f'dan anki meta niddiskutu mal-Greċja inħedġu l-Greċja biex tinnegozja mal-Banek Zvizzeri biex ukoll jirrendu dawn il-kontijiet u jmorru lejn il-Greċja. Skużawni, da ma kenniex ikonna dibattitu hawnhekk aħna tlabna l-kontribuzzjonijiet u naħseb li tajjeb li forsi nagħmlu emenda ta' titlu ma jekk irridu li mmexxu illum b'dan nisimgħu l-Sven forsi issa. Xtaqt biss ngħid kumment id-differenza hawnhekk hija li taxxa mill-ftejjin tal-Ġermanja diġà nafu kemmi u inkontu għar-Renju tadna il-rapport għadu ma ġiex ippubblikat ġifina għadna ma nafux kemm huwa l-ammont. Ovvjament eh, fuq il-kontenut wieħed l-ambitu jista' jiftħu imma mod tekniku mill-lat tekniku l-ammont tar-Renju Unit għadu mhux magħruf. Iva, nafu li għaddejn għadhom għaddejjin l-affarijiet nistgħu ngħidu mill-Ġermanja, l svizzera u forsi namlu l-affarijiet iktar ġeneriċi unħallu għaftit fluida. Infakarkom u li ma nix għalfejn namlu dibattitu siħax, ma kienx il għandan. Iva, Signor President, jina xtaqt poġġa dak li għat ġerxi Signor McCarthy. Ich wollte äh, meine Unterstützung signalisieren. Naxtaqt li nejt li jiena nappoġġa fil-fatt fil-fatt li aħna qegħdin wessaw din il-proposta minħabba illi aħna diġà diskutija din fl-ħar laqa tal-koordinaturi fil-fatt is-sur Sibol diġà tkellem dwar dan u aħna f'dak li għandu xaqsam l-eżempju ta' il-Ġermanja jiena naħseb li għandna nagħmlu l-istess ħaġa wkoll għal ftehim bilaterali l-oħrajn li għanna fl-Unjoni Ewropea u naħseb li dan joħroġ ċar test u dan huwa importanti li aħna ngħidu ħalli bekk aħna ninkludu wkoll ċertu karatteristiċi li huma importanti anke fit-titlu rridu nagħmlu din il-bidla xkejkna kif qalet. Għani u jiena naħseb illi għandna nimxu kif kien is-suġġerit ringrazzja. Right, well we'll circulate a final draft seeing if we could Tajjeb, wis ejja nadulkom l-aħħar abbot biex naraw nistawx nistodisaw l-kulħadd. Imma jekk aħna ma jirnexxinniex illum u bat naddu kollox għal plenarja oħra. Tajjeb immur għal punt numru 4 il-bdil ta' opinjonijiet ma' Hans Hogevors, il-President tal-Bord dwar l-Standards Internazzjonali tal-Kontabilità naf li edin diġa 25 minuta tard huwa għalinna li jista jibqa' magħna imma jekk ikun hemm bżonn iġifieri jiena forsi morru ftit oltre skonti sa naraw. Skużani sinjur tal-li qegħdin verament tard. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi Senjurita ta' likon. I'd like to say also on behalf of my French colleague uh, Philippe Danjou that it is certain Grazie ħafna, Signor Presidenti, na verament għandi pieċi kbir li nkun hawnhekk fostkom u li l-indirizza li dan il-kumitat tant importanti. Xiftit minnkom forsi jafu li jena kelli karriera twila fil-politika fl-Olanda. fil politika fl olanda sa ħames snin ilu fil-fatt kontadni għadni qed naħdem fid-dinja politika illi li tlaqt mid-dinja politika ħames snin ilu vera nieħu gost illi erġajt qiegħed hawnhekk fil-Parlament u verament qed jiġuni lura mummor jisbi ħafna tal-ħidma tiegħi fil-Parlament. Jiena kontent ħafna li qiegħed sabiex nipprova nwieġeb mistoqsijiet li intom jista' jkollkom fuq ix xorti tiegħi, però jiena nixtieq illi nibda billi nagħmel ftit kummenti tal-ftuħ fuq żewġ suġġetti prinċipali. L-ewwel jina jiena nixtieq ngħid xi ftit kelmiet dwar l-importanza tal-IASB u relazzjoni ta' din ma' l-Ewropa. Tieni ħaġa jiena nixtieq illi nikkummenta daqsxejn dwar ir wall tal-standards tal accounting tal-kontabilità u l-kriżi finanzjarja. L-għonet nix nitkellem fuq l-IASB u l-Europa. Relazzjoni bejn l-Europa u l-IASB hija importanti ħafna ta' importanza strateġika fil-fatt għalina tnejn. L-Europa investit ħafna kapital politiku u finanzjarju sabiex eh, tieħu deċiżjoni li tadotta l-standards finanzjari tar-rapporti tal-standards tar-rapporti finanzjari fis-sena 2005. L-Ewropa ħadet id-deċiżjoni illi fil-fatt mbagħad poġġiet la ESB fitri ta' dan bħala standard setter globali. Il-Parlament Ewropew ukoll appoġġa l IFRS l-adozzjoni maġġoranza ta' 458 il-vot u l-Parlament ukoll talab l IFRS sabiex isir il-lingwaġġ aċċettat globalment fuq rapporti finanzjari. Kien hemm ħafna pajjiżi li iddeċidew li jisegwu l-eżempju tal-Ewropa jadattaw l-IFRS. Fil-kontinent Amerikan, l-Amerika Latina kif ukoll il-Kanada ukoll adottaw dawn l-standards fl-Asia Oceania l australia New Zealand, Korea, Hong Kong, Singapore u koll ħajadottaw l-IFRS. Il-Ġappun diġa ħarġet xi permessi li xi kumpaniji nazzjoni sabiex jibdew jużaw l-IFRS u ċ-Ċina diġa kważi waslu sabiex ikollhom konverġenza sieħa mal-IFRS. L-Afrika tisfel u l-Iżlajer ukoll qegħdin jużaw dawn l-standards. Fl-Ewropa apparti mill-Unjoni Ewropea, Turkija nafu li l-standards kienu adottati hemmhekk ukoll u Russja s-sada fil-proċess biex tadotta dawn l-standards. Il-maġġoranza tal-membri tal-G20 adottaw l-IFRS u l-G20 bħala grupp jgħat jappoġġa il-konverġenza ta' dan il-lingwaġġ li qed intuża fil-qasam tal-kontabilta ma' standards globali. Kif tafu il-Kummissjoni tal-Iskambju s-Sigurtajiet tal-Stati Uniti, l-SCC, għat id-deċidi tal waqt jekk għandix id-daħħal IFRS fil- reġim ta' rapporti finanzjarji tagħhom u jekk jiddeċidu li jagħmlu hekk, kif ħajamlu hekk. Jiena pjuttost ottimist fuq il-prospetti għal deċiżjoni pożittiva li għandha tittieħed mill-SCC. Deċiżjoni kontra eh, din id-deċiżjoni jiena ma naħsibx li għandna nistennew li dan ħajġri ikun diżappunt kbir dan wara snin sħaħ ta' konverġenza sabiex naslu għal dan il-punt. U jekk tittieħed deċiżjoni bħal din, jiena naħseb illi ħattellev il-progress tagħna minħabba li hemm ħafna nies illi qegħdin jistennew ħalli jaraw l-Istati Uniti x'ħajamlu pajjiżi bħal Ġappun, bħal Indja, bħal Ċina. Ġifieri jiena naħseb illi dan jista' jdewwem ħafna x-xogħol tagħna u aħna nafu illi il-momentum tal-IFRS huwa tant b'saħħtu illi jista forsi jkun post iżda ma jistax jitwaqqaf. Il-momentu missa b'saħħtu wisq ma nistawx nikkanċellaw dan kollu li għamilna u l-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti ħafna f'dan kollu. Dan il-progress impressjonanti f'dan l-aħħar xar snin rajnih biċ-ċar u l-istrateġija tal-Ewropa sabiex tipprovdi rwol ta' tmexxija internazzjonali fir-rapporti finanzjari fil-fatt kien premjat. Pero dan ma jfissirx li aħna l-appoċ Ewropew l-IASB ma naturx l-importanza li jxirqilhom, għalhekk aħna naraw l-IASB tikkonsulta bisħieħ mal-partit interessati fuq livell Ewropew, aħna żviluppajna relazzjonijiet b'saħħithom ħafna mal-EFRAG, il-grupp ta' dwar rapportar Ewropew finanzjar u l-Kummissjoni. Aħna nikkonsultaw mal- dawk l-organizzazzjoni li huma responsabbli sabiex jistabilixxu l-standards fuq bażi nazzjonali kif fl-istati membri kif ukoll aħna nippruvaw naraw li jkollna iktar parteċipazzjoni u input min-naħa tal-investuri Ewropej. Naturalment aħna f'dak l-industri qasam l-intensità ta' dan id-dialogu ħajkun hemm żmien fejn aħna ma naqblux naturalment. L-Ewropa tqiset illi għandu jkun għandu l-parteċipazzjoni minnha mill-dinja kollha u anke fl-Ewropa stess ġieli jkun hemm noqqas taqbil fuq eh, dawn il-kwistjoni ta' kontabilità bejn l-Istati Membri ta' l-Istati Membri Ewropej u fejn ma jkunx bil huwa fidejn l-IASB illi juru il l-għażliet li aħna nagħmlu huma bbażati fuq uh, ġudizzju li fil-fatt is il-proċess u oversight sieħa ta' situazzjoni. Aħna nkomplu nippruvaw nżidu l-ammont ta' fiduċja illi hemm fis-sistema u pa nippruvaw nkompu saħħu u korrelazzjonijiet istituzzjonali bejn l-ISB u l-Ewropa fl-istess mod li aħna qegħdin nagħmlu mal-bqija tad-dinja. U dan huwa l-mod ta' kif aħna bħala standard setter indipendenti nixtiequ li naraw li kun hemm reċiproċità ta' din il-fiduċja, aħna rridu naraw li m'hemmx diħa tibqa' priorità għalina. It-tieni parti tal-kummenti tiegħi ta' introduzzjoni u madwar l-kriżi finanzjarja u l-standards ta' kontabilità. Naturalment dan huwa suġġett li hemm bżonn li niddedikalu ħafna iktar ħin milli għandi għad dispożizzjoni tiegħi llum, però jiena naħseb li u tajjeb li ntikom daqsxejn ta' kuntest ħallibek bekk ikollna diskussjoni tajba dwar din il-kwistjoni. Il-kriżi finanzjarja kienet ikkawżata minħabba l-standards tal-kumpaniji fallew kif ukoll il-politika makroekonomika madwar id-dinja fallit ukoll il-fatt li fir-regolamentazzjoni ma kien hemm ukoll bosta problemi waslu għal riski kbar illi il-problema se tikbar ħafna u jkun tartwis qabel ma nippruvaw insolvuha. F'ħafna każijiet ma kienx hemm biżejjed trasparenza l-investituri sabiex ikunu konxi tar riski li kienu qegħdin jieħdu. U hija verament xi ħaġa straordinarja li dan kollu ġara u fil-fatt aħna ma nistgħux nippermettu li dan jerġa' jiġi darb'oħra. U jina naħseb li f'dan il-qasam ir-rapporti finanzjari għandhom rwol importanti ħafna. Il-trasparenza huwa dak illi jista' iġanna sabiex nqumu fil-ħodu l-inna l-standard tal-kontabilta. L-ola livelli ta' trasparenza jistaw jippermettu li dawk li qed joħorġu l-istqarijiet finanzjarji sabiex jieħdu l-emħa tal-iktar partijiet li forsi memx informazzjoni dwarhom fuq il-pożizzjoni finanzjarja ta' kumpanija. Il-trasparenza hija kontribuzzjoni importanti ħafna. Dak li għandu xieqsam stabilta fit-tul. U minnajn ma jkun hemm trasparenza dawn il-miżuri li jistgħu jaffru stabilta mhumiex tajbin biżżejjed minħabba li jistgħu jipprovdu biss affarijiet li jidru tajbin, iżda xorta waħda jipermettu li riski jikbru ħafna. Il-trasparenza mhux dejjem tista' turi stampa sabiħa, ħafna mill-volatilità ekonomika għandha problemi serji ħafna. Il-ċermen ta' Deutsche Bank dan l-aħħar qal illi l-volatilità hija il-sitwazzjoni fin-normalità llum hija ħaġa normali fil-fatt. l-ġranet fejn aħna konna inqisu li kien hemm ċertu għassi li ma kellhomx riski marbuta magħhom ilhom li għaddew dan il-ġranet. Jekk din il-volatilità fil-fatt hija l-ħaġa li hija mitqisa normali llum. Kif aħna għandna nirrispondu bħala standard setters tal-kontabilità? Għanna nippruvaw nitalmu minn din il-volatilità ekonomika jew kan nippruvaw niddiskrivu kemm jista' jkun b'mod preċiż dak li għandu x'jaqsam trasparenza. Jiena naħseb illi aħna rridu nar najdu eżattament x'inhija l-verità minflok ma nippruvaw noqogħdu dejjem nispekulaw u ngħidu dak li aħna nixtiequ li jiġri. Naturalment aħna nafu li din hija responsabilità ta' rapporti finanzjari sabiex jgħidu dan u rridu naraw eżattament kemm eh, xi tkun is-sitwazzjoni minkejja l-forsi tinstema' sabiħa, xi ħaġa eh, importanti li ngħid hija li jekk nistaqsu l-accountant sabiex jgħidu x'inhi l-verità, din hija ħaġa eh, waħda iżda ħaġa oħra hija li aħna rridu niskuraw illi l-informazzjoni finanzjarja ma tsirx is-sors tal-volatilità ekonomika u għal din ir-raġuni l-ISB baqgħu dejjem prattiċi ħafna fuq liema tekniċi ta' Eh, kejl jistgħu jadottaw. Aħna nafu illi m'hemmx tweġiba waħda biss tajba, u għal din raġuni aħna dejjem eh, inkludejna ħdemna b'approċċ imħallas dak li għandu x'jaqsam il-kejl illi dejjem isna l-ispejjeż storiċi u tajnijom il-valur tagħhom. U dan huwa għal raġuni għalfejn aħna wkoll koll temmejna eh, l-standards li jistgħu fil-fatt jagħtu standards ġodda fil-suq minħabba li huwa diffiċli ħafna li nistabilixxu aħna x'inhu l-valur ta' dawn l-istrumenti finanzjarji. U dan huwa din hija raġuni wkoll fejn aħna mixin bil-mod ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il-kontabilta. Il-hedge accounting rules fil fatta jippruvaw waqfu l-volatilità għal dawk il-kumpaniji li qegħdin jippruvaw jaraw illi ehm, iżidu e, il riski tagħhom. Iva, jena nishtiq ngħid illi il-kontabilità m'għandix toqgħod taħbil volatilta, volatilità però fl-istess m'għandix tkun is-sors ta' din l-istess problemi tal-volatilità ekonomika. Eżis membri ta' dan il-Kumitat, jiena nixtieq ringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom huwa ovvju illi aħna għadin ngħixu fil-fatt fi żminijiet interessanti, fil-fatt forsi wieħed jista' jgħid interessanti u għalmenu għal-gosti tijaj. Aħna għedin nipruvaw naħdmu fl-imkien għalli nipruvaw nindirizzaw problemi kbar f'dak l-indirizzaw sistema finanzjar globali. No jiena nixtieq ngħidilkom li qed nieħu l-impenn l-ISP ħajkomplu jaħdmu f'kooperazzjoni qrib ħafna mal-partit interessati Ewropej, inkluż il-Parlament u l-Kummissjoni aħna nkomplu naraw fejn huma l-opportunitajiet sabiex aħna nkomplu naħdmu iktar magħkom u nagħtu l-kontribut tagħkom taħan tagħna. Dak li għandu x'jaqsam it-tisjeħ tal-fiduċja tal-investituri fina u fis-swieq minant finanzjari dan huwa forsi ma kienx ħalli biżejjed ħin sabiex nidħol fid-dettal però lest il-wieġeb mistoqsijiet tagħkom jekk għandkom. Grazzi. Members who want to ask questions indicate. Um. Grazzi ħafna, forsi hemm eh, xi mistoqsijiet Wolf tixtieq titkellem inti. Iva, grazzi ħafna l-għonet nixtieq nirringrazzjak ħafna sur Hogar Force tal-li qiegħed hawnhekk fostna inti taf kemm importanti r-relazzjonijiet eh, tal-Parlament mala ISB u aħna forsi stennejna ħaġa ħjar fir-relazzjoni tagħna mala ISB. U għal raġuni ħna nilqaw dialogu li jista' jkollna iktar fuq bażi iktar regolari mal-ASB minħabba li aħna konna din nħossu li ISB mhux qed tirrappreżenta l-interessi Ewropej. Forsi din kienet impressjoni żbaljata. Sur Hoger forsi sta ma nasibx li hemm bizzija dialogu. Iva, jiena nittama li inti għandek raġun meta inti qed tgħid li qed toqogħdu eh, li intom fiduċjużi li ħajintroduċu ma la FRS. Aħna dan smajni iktar minn darba u dejjem konna id-dizappuntati fil-fat fl-ħar mill-ħar jena nittama illi fil-fat fl-ħar mill-ħar ħajsir dan il-progress u l-Stati Uniti jistabilxu dan jena għandi xaġa oħra li nixtieq ngħid ukoll. Dak li għandu x'jaqsam l-IASB f'Ġunju tas-sena li għaddiet resqet proposta bit-titlu ta' Revenue for Contracts with Customers u fil-fatt f'din il-proposta ta' standards kellu ikun linji gwidi, linji gwida ġodda ħalibek u ma jaraw li dawn il-branches ta' bejn il-branches eh, ikunu jistaw jadattaw dal standards U aħna fil-Ġermanja kif ukoll kemm jiena kif ukoll il-kollegi Spanjoli u Franċiżi aħna Kolla għandna sfond ta' għandna kuntatt mal kumpaniji tat telekomunikazzjoni li jgħidu li daw fil-fatt dawn l-istandards li kienu proposti ma laħqux il għanijiet tagħhom. U jiena naħseb illi jista' jkun illi aħna qegħdin noħorġu eh, proposti li jista' jkunu ta' piż għal kumpanija għal kumpaniji l il-ġurnata dan ma sibx li huwa filan ta' dawn il-proposti. Per eżempju, f'dak li għandu xieqsam il-kumpaniji ta' telekomunikazzjoni jistaw jaraw il huma joffru telefon natu kas l konsumatur bi prezz ta' sussidju dan. Fil-fat jista' jekk ħajkun kalkulat bil-mod kif intom għamiltu fil-proposta, din tista tkun approċ differenti fil-fatt jiena nixtieq eh, nkun naf kif intom beħsibkom li solvu problema bħal din. Grazzi. Thank you very much, Herr uh, for your uh, questions. Are... Grazzi ħafna, Iva, aħna fil fat Għanna um, ħafna anglosassoni fil-bord tal-ġestjoni. Dabu miex nix zina u jekk tħarsu lejn fil-fat l-organizzazzjoni aħna kollox xi mija 35. U aħna kumpanija pjuttost multikulturali fejn għanna bosta nies minn brandi differenti tad-dinja ma naqdux ngħidu wara dak minn Franza jien stati Uniti, mina mill-Olanda ma għandna opinjoni differenti, aħna għandna ħaddiema entużjastiċi ħafna illi għandhom ħaġa waħda f'moħħhom, ġifiri il-ħarsin tal-interessi ta' l-investituri u ħafna mill-investituri mumiex individwi li jippruvaw isiru sinjuri iżda huma fondi tal-pensjonijiet u fil-fatt nafu li dan huwa xogħol li nkun kemm jista' jkun ottimist u ma nsibx li ħanaslu kien jekk nkun pessimist. L-ewwel nett jiena naħseb li ħaġa tajba ħafna għad-dinja hija li hekk l-Amerika tinvesti u ħafna mill-flus tagħna huma investiti fis-sfiq kapitali ġifieri jekk jista' jkun aktar trasparenza żgur li din tista' tkun xi ħaġa pożittiva anke għal din in-naħa tad-dinja. L-Istati Uniti dejjem kellhom importanza partikolari dak li għandu x'jaqsam lis-setting tal-standards u naturalment aħna rridu nam nieħdu deċiżjoni mill-iktar fis possibbli. U fil-fatt jiena għaluli li din deċiżjoni qed jistennew li jaħduha iva. L-arfin ta' dawn l-standards, il-revenue eh, standards, nafu aħna illi wieħed mill-ewwel Eh, diskussjoni tulli aħna kellna kienet fuq dan fuq din ir-recognition kif aħna nistgħu narfu l-prattika ta' telekomunikazzjoni wkoll. Iva, huwa veru li fil-fatt ħafna mill-konsumaturi meta huma jidħlu f'kuntratt mal-kumpanija ta' telekomunikazzjoni ma jirċivu telefon b'xejn u naħseb li m'hemm ħadd għawek fil-kamra jew fil-dinja ma jaħseb li dak il-telefon huwa b'xej fil-verità minħabba li l-kontratt ikun dejjem qed jorbtok għal sena jew għal sentej u inti taf illi żgur illi minn hawn minn hemm ħadd tispiċċa tħallas għal dan it telefon ġifieri dan isu qed biħulek xi ħaġa bin-nifs sewwa. U naħseb illi ħadd ma jista' joqgħod eh, jala għajneħu jippretendi illi dan it-telefonu għabxejn u dak huwa li propju aħna din nippruvaw namlu premessa dan l-standards ħalli bekk aħna ma narawx illi n-nies eh, ikunu mgannati u jaħsbu li dan it-telefon natalom b'xejn. Issa li għattilkom dan nafu li l-standards l-standards ħarġaw diskutuhom ħaj konna ħafna iktar ħin li l-kostituenti jerġgħu jagħtu ħarsa lejn dawn l-istandards u żgur li ħajkun iktar dialogu ma' l-industrija tat-telekomunikazzjoni u jekk huma ħajħorġu b'argumenti tajbin ħafna u jekk jirnexxilhom jikkonvinċuna li dawn it-telefons verament qed jagħtuhom b'xejn, mbagħad naraw kif nimxu minn hemm hu. Jean Paul għandek mistoqsija. Monsieur Président, Grazie ħafna, Signora. Ehm, biex nkompli ma fej ħalla Volfkin, għax verament kienet mistoqsija li xtaqt impoġġija jien, imma nerġa' lura fuq din il-biċċa xogħol. Eh, tajjeb li jkollna normi, l-standards m'għandniex eh, kontra imma jrid kollhom ehm, ikunu neċessarji. Issa fuq dan kollu ovvjament hemm bżonnu. Imma l-argument li ntuża fuq eh, mm, l-IMS 17 iġifiri fuq il- eh, meta per eżempju wieħed fuq il-kiri, fuq kull tip ta' kiri rrit ikun il-kontabilità matul iż-żmien kollu kien hemm anki ċertu bini bħal ma huma kumpaniji tal-hotels Um, u li li, meta jina ndagajt fuq dan, um, ek għalu li li l-credit rating agencies fuq e ek jamlu, iġifiri in-norma kienet bħal tas-soltu, kienet qed tikkopja norma oħra. U argument imma jiena l mesqosjet tiegħi din. Sabiex aħna nissodisfaw il-credit rating agency huwa bil-fors li aħna eh, n nissodisfaw dak li jridu l-dawn il-kumpaniji tat-telekomunikazzjoni għax mem lebda prezz tassu għal dawn il-telefons għax nafu li jem kontratti kontratti fuq medda partikolari ta' żmien Umbat, u għet javalwa u koll il-telefons. Meta taraw ġifri il-prezzit ta' telefons li nsibu f'dan il-pakket, dawn il-kategoriji, il-prezziti varjaw minn posta liħor. ieħor minn ħanut għall-liħor għalek hemm użu bżonn ekonomiku maħba trasparenza biex aħna eh, dan l-eżerċizzju tal-kontabilità ma jkunux realistiċi għax ovvjament jintużaw għal ċertu tħul ġifir meta jendek meta għandek xi klient li iħoll ruħu minn xi kuntratt ta' dawn it-telefons qabel, l-operatur ikun jaf x'ġej ikun jaf kif jirranġa sitwazzjoni. Ġifieri noqogħdu attenti naħseb li dejjem iridu morru l-affarijiet iktar sempliċi mhux nikkumplikaw il-ħajja. Jekk huwa veru il-klient jista' jikkanċella il-kuntratt tiegħu jew tagħha mal-business tat-telekom il-ġurnata ta' wara, illi fil-fat mhuwiex il-każ bħalissa kif din affarijiet, allura jina naħseb li dil kwistjoni kollha tieqaf il għaliex mem lebda industrija ta' telekomunikazzjoni li tagħti daw it-tip ta' phone for free iktar illa għaliex ikun ta' riskju kbira għalihom. Allura ma nafx jekk din hija leġiżlazzjoni li ġejja mill-Parlament Ewropew jew le, imma jekk din se tiġri naħseb li ħassib soluzzjoni għal problema ta' kontabilta' il-fatt illi hemm tant prezzijiet diversi. Jekk ġifiri, jekk inti tixtri iPad mis-suq, huwa ċar ħafna l-konsumatur x'inhu l-prezz il-medja tal-prezz li hu li mu l-iktar għali, li mu ftit iktar mhux inqas għali, imma da kollu għandu xaqsam mal-kopertura tal-prezzijiet fil-kontrattur. Issa il-kera ta' affarijiet l sejjaħ leasing hija kwistjoni oħra. Jekk inti tħares lejn il-passat, l-iskandli tal-passat dawk il-kbar kważi dejjem issib kontabilta tal-balance sheets huma skandli ta' daw it-tip kemm fl-Istati Uniti waqt il-kriżi fl-Istati Uniti dejjem hija ta' tentazzjoni għal kumpaniji illi jaħbu l-iskandli permezz tal-balance sheets. U anka il-balance sheets kienu dawk li ħbew il-problemi kbar li kellna dawn l-aħħar snin. Ixu dan dinja fenomen, dan huwa fenomenu eh, finanzjarju u l-kontratti ta' kera u jistaw kunu kbar ħafna u jkopru żmien kbir, twil ta' 5 snin, 10 snin, etc. Idu naraw x'anna namlu, ħafna kumpaniji veru jaħsbu illi fil-fat ma toġobomx di leġizlazzjoni u jina nifem għax iridu jiblu l-amministrazzjoni tagħhom, etc. Imma dawn ukoll e hemm kumpaniji illi li li jgħidu li aħna nafu li hemm investituri li jridu jkunu jafu x'qed isir. Aħna nafu li l-mod kif qegħdin nippreżentaw il-figuri bħalissa huwa iktar ottimistiku milli fil-fattu fil-verità. xi kummenti fuq xi żewġ affarijiet li inti semmejt dwar l-Istati Uniti u fil fatt li inti smajtni nirrapporta lura il-fatt li aħna konna hemmhekk, ikolli ngħid li jiena kont iktar pessimista dwar l-IFRS għax kienem e, tibdil ċkejken fil-vokabularju, flok ma nit, konnet nitkelmu biex jibdlu il-mod ta' kontabilta tagħhom bajja fares, jisom issa din jitkelmu pjuttost iktar fuq l-ekim sieħ parallel running. Din allura bdew idoqqu il-niepen ta' twissija lija allura ħsibt li kont edha nitkellem ma' persuna differenti mill-aħħar darba, imma jien għandu ngħid dan b'din il-bitla daqsxej differenti fil-vokabolarju meta niġu għal affarijiet bħal pereżempju fuq il-ċellulari u affarijiet oħra, speċjalment dak li għandu x'jasam ma' negozji żgħar imman oħrajn, fil-fatt huma isaqsu għaliex mandux ikun illi il-trattament ta' kontabilta jkollu x'jaqsam u jimxi parallel ma' l-iskema ta' tħul. Iġifri skont flus deħlin u flus li joħorġu. Di tista' tiżvolġi u si problema. U naħseb li hemm mezzi kif is-sitwazzjoni taċ-ċellulari ikunu fuq il-lease peċis biex bekka dawn ikunu spazjati fi żjed żmien u l-kumpaniji stess jamluwa u jamluwa din. Tista' tkun soluzzjoni din il-metod li għedin nużaw bħalissa u ma fiċin ħafna għal dak li għedin tamlu fl-istandes tal-leasing tal-kera. U dan jirrifletti kemm jista' jkun mill-qrib ma' realtà ekonomika kif inhi verament. Il-fatt u illi malli klient jirċievi il-ċellulari dan fil-fatt jibda jibdew l-obligi jibdew l-obligi tiegħu tal-ħlas u jekk inti tħares lejn ir-Renju Unit pereżempju inti jista' jkollok kuntratt mingħajr telefon, mingħajr set ta' telefon, jista' jkollok kuntratt bih u tista' tara allura differenzja fil-prezzijiet bejn it-tnejn. Huma jirriflettu l-ispiża vera tat telefon. Illum il-klient jista jieħu lura, iġib lura il-għada il-kontrat naf li mhux se jkun hemm bejn ir-realtà ekonomika u dawn il-prattiċi iktar. Dwar l-Istati Uniti u dak li qed jiġri fl-Istati Uniti naf li t-ton ivarja mill-persuni li inti intom titkellmu magħhom. Jina għadni nemmen illi se jkun hemm deċiżjoni pożittiva u għaliex għax l-Istati Uniti investit ħafna fl-IASB, fl-standards tagħna u jekk kellhom jieħdu deċiżjoni fin-negattiv dan se jitilfu influenza fuq l-IFRS, l-IFRS u da ma jkunx fl-interess tal-Istati Uniti, fl-Istati Uniti, l-investitur tal-Istati Uniti fejn irid imur, fejn għandu bżonn imur is-swieq Amerikani mhumiex qegħdin jikbru bħalissa u nafu li itkabbir kabbir sejkun se jkun fis-swieq li qegħdin jikbru bħalissa. Allura l-Istati Uniti jridu jserħu fuq dawn it-tip ta' swieq, l-swieq emerġenti. Allura da kollu ħareċ dil kriża kbira fil-Asja fit-tmim ta' snin 80 u fid-disajnijiet meta l-industriji tagħhom ma kinux qegħdin ikopru. Allura l-Istati Uniti hija parti eh, importanti minn din l-industrija allura ma interessati illi jipproteġu l-interessi tagħhom u nemmen li jieħdu deċiżjoni tajba. Grazzi. Sven? Yeah, thank you very much for... Grazzi ħafna tal-li ġejt fostna għandi żewġ mistoqsijiet osra u preċiżi. L-ewwel waħda dwar l-abbozz tal-Kostituzzjoni tal-IFRS u hemmhekk fil-abbosta proposta hemm ir-referenza għall-interess pubbliku tneħħiet mill-Kummissjoni kien hemm il-mistoqsija li turi li dan qed jidher bħala tibdil eh, kritika hija bidla eh, hija emenda kostituzzjonali għax f'ħafna mill-każijiet dan huwa hija bene pubblika u allura di tidher bħala żvilupp dubjuż. Allura nixtieq inkun naf l-opinjoni tiegħek dwar dan. U kemm mort il-qoddim fil-proċess ta' konsultazzjoni dwar dan il-punt. Issa t-tini mistoqsija għandax taqsam ma wieħed mis-suġġett favoriti tiegħi ġifieri rapport pajjiż pajjiż anka il-Presidenza kienet qed tistenna din il-mistoqsija aħna kellna diskussjoni interessanti f'dan fl-2009 mal-predeċessur tiegħek is-Sur Twidi li jagħmel xi rimarki hawnhekk u minnaħa l-oħra il-Parlament ħad eh, diversi drabi kemm dal-Komitat u l-Plenarja pożizzjonijiet pożittivi dwar xinu dan il-prinċipju tal-rapportar pajis pajis. Is-Sinjura Jolie fil-Presidenza tal-Komitat kitbet l sur twidi u talbet xi kjarifiki wara r-rimarki tiegħu hawnhekk. Sfortunatament aħna qatt ma ġevejna tweġiba il-jina nħossi li ħaġa stramba, għax jgħad u dan il jgħad tikkawza ċerti problemi ta' komunikazzjoni il-li b'mod dem il-li parlamentari eletti demokratikament għandhom ikunu f'pożizzjoni ta' dialogu U dialogu neċessarjament ifisser li inti tirċifi tweġibiet meta tagħmel mistoqsijiet għal nixtieq nkun fil-pożizzjoni tiegħek dwar l-implementazzjoni tar-rapporti ta' pajjiż pajjiż tal-IFRS u nagħtikom ukoll l-ittra li konna tajna l-predeċessur tiegħek nittamaw li kollna tweġiba li hija anka bil-miktub. Grazzi. Thank you, Mr. Gjold. Um... Grazzi, Sur Gjold, l-ewel ħaġa Mhux veru naħseb illi fid-dokumenti strateġiċi tagħna it-tifsira pubblika sparixxiet veru kellna passaġġ apposta fuq dan u ħanajtek jiena ħadd parti kbira minn ħajti ħdimta fl-interess pubbliku u nħemmen li għadni qed nagħmel dan. X'inhu l-interess pubbliku tal-ħidma minn tagħna? f'sens li dejja hija l-protezzjoni tal-interessi tal-investituri. Dan huma il-mira prinċipali tagħna għandhom jifmu il-numri il-numri u jirċivu n-numri tal-figuri tal-kumpaniji li huma investew fiha. Imma it-tieni wkoll koll il-market economist tagħna ma jistgħux jgħixu biss fuq regolamenti imma jridu jkunu msejsa wkoll fuq il-fiduċja xogħol minn tagħna huwa importanti ħafna fil-bini ta' din il-fiduċja fis-swieq tagħna u allura aħna inserħu fuq fuq rapportar li huwa ssies wara kollox li fuq u timbena l-ekonomija. U żgur illi aħna se jkollna fil-dokumenti importanti tagħna il-dominju pubbliku. Issa dwar kwistjoni ta' rapportar pajjiż pajjiż naf li jeżisti jinħan nissigura ruħi li inti intom tirċivu risposta bil-miktub aħna tna ippubblikajna dokument ta', konsultazzjoni fuq l-agenda tagħna aħna rridu nkunu nafu mid-dinja ta' barxi tiduna namlu bih dan. Għadna ma wasalniex fej rridu naslu għalissa naf li dinja kwistjoni sensittiva ħafna li l-Parlament ta' konsidra bħala importanti ħafna hemm diversi punti biex naslu għal daw il-miri ta'kom jistgħu jkunu permessa ta' rapportar finanzjar nasu fl-Istati Uniti għaddit minn sistema ta' regolamentazzjoni li tista' tkun ukoll mod biex naslu għal mira tagħna. Fil-fatina semmejt verżjoni ta' l-aħħar verżjoni ta' review tagħna biex inservu l-interess pubbliku fil-rapportar finanzjarju, dak huwa t-titlu Imma jina nieħu pjaċir, nieħu littra tiegħek miegħi u nassigurakom illi ikolkom eh, tweġiba fi żmien propizju. Ma nafx forsi jiftem xtajb, hemm differenza bejn dak li qed tirreferi inti bħal fil dokumenti eh, importanti tagħkom u l-strategic reports. Allura l-ewwel mistoqsija tiegħi kienet preċiżament fuq dan id-dokument huwa l-istess jew dawn huma żewġ affarijiet differenti. Jekk huma żewġ affarijiet differenti nixtieq inkun naf jekk tistax twieġeb eh, f'redazzjoni ta' dak id-dokument ukoll. Dan huma żewġ affarijiet differenti, imma kważi kompletament żgur illi illi dinja il-terminu intu użajt u għam semmi. U jekk mux imsemmi għandu jkun hemm. Grazzi ħafna. Għandek raġun ħafna illi rapportar pajis pajis ikun segwit naħseb il-punt li għedin namlu huwa kif jina semmejt ftit qabel fil-privat, aħna ma rridux illi dawn dawk li jagħmlu regolamenti li jgħidu illi dawk li jagħmlu jaffares la jaffares qegħdin jagħmluh permezz ta' delegazzjonijiet qegħdin jgħidu li aħna rridux x'imkien u jekk jġobkom għamluha il-kellim li jmiss biex jisaqsix il-mistoqsijiet tiegħu. Grazzi, grazzi ħafna tal-li ġejt fostna tal-komitat, xi miżewġ mistoqsijiet nixtieq nappoġġa l-ewwel meta konnet nitkellmu fuq prioritajiet u l-approċ pajjiż pajjiż, naħseb li din hija xi ħaġa li gruppi eh, politiċi f'dan il-Parlament jaqblu miegħu. Naħseb importanti wkoll li jkollna daw l-IFRSs mal-bqija tad-dinja kollha. Xi snin ilu kien hemm derivatives fil-Ġermanja u kienu qed jikkalkulaw dan u pruvaw jisegu l-istandards Amerikani u din ħarġet ferm ikbar minn dawk tal-istandards Ewropej. Allura din hija kwistjoni ta' għażla hawnhekk u rridu nkunu ċari naħseb jien rridu nħarsu wkoll lejn riforma finanzjarja u fej aħna għandna naġixxu b'mod urġenti u kif nidentifikaw dawk bat mistoqsija dwar riforma finanzjarja u standards ta' kontabilità jina nemmen li jem xieħat kommenta dwar l-economic recovery u l-financial standards. Allura daw kif jitħlu naħseb dan hija kwistjoni ta' sensità kbira u naħseb l-accountants hawnhekk jistgħu jgħinuna biex aħna nerġgħu biex nixprunaw mill-ġdid l-ekonomiji. Reċentement rajna ħafna volatila votalità meta naraw lassi ta' kumpaniji, Iġvija nirrepeti li għana nevitaw din it-tip ta' situazzjoniet. Nixtieq allura nisma minn għandek iktar dwar ir-riforma finanzjarja. Grazzi. Grazzi ħafna. Inti semmejt żewġ kwistjonijiet importanti ħafna semmejt il-fatt illi hemm għad ta' differenzi kbar fi prezentazzjoni bejn l istituzzjoni finanzjarji Amerikani u istituzzjoni finanzjarji tal-IFRS li huwa minnu. Id-differenza kbira i din illi l-IFRS jekk għandek bank illi jidħol f'ħafna attivitajiet fis-swieq ta' derivattivi u dan irrid jippreżenta daw id-derivattivi kollha fil-balance sheets. Taħt il-US GET dawn il-pożizzjonijiet ta' derivativi għandek assi u responsabiltajiet jistgħu jitpoġġew kontrarju għal xulxin illi allura eh, bħala jirriżultaw f'balance sheet żgħira ħafna Unbat jekk inti tippermetti l-Banjak Ewropew Ewropej jofsetjaw il-balance sheets bħal tal-Istati Uniti, allura il-Banjak Ewropej jistgħu jidru li huma madwar 25-30% iżar milli fil-fattuma. Fil-verità jiena nemmen il-tana huma sura għax naħseb assi huma assi, responsabiltajiet eh, responsabiltajiet huma responsabiltajiet u d-derivattivi huma perikolużi ħafna. Allura għandhom kollox għandu jibqa fil-posti u fil-balance Qabel ma jina qabel ma sirt standard setter jina kont l-Olanda u xar wara eh, li tħalt fl-IFM Olandiżi faqqet il-kriżi u jiena kontet inħares biex nsib eh, tweġibiet biex nara x'ġara fl-ekonomija tagħna u rajt statistika sħiħa fuq il-Banek Ewropew dawk tal-Istati Uniti u rajt li għandhom aktar leverage eh, l-Ewropej mill-Istati Uniti. U taħt il il-liġijiet tal-Istati Uniti huma kienu il-banek tagħhom kienu jitħallew illi jaħdmu b'mod differenti minn milli jaħdem jaħdmu il-Banek Ewropew. Jiena kont regulatur suppost kont pjuttost eh, sofistikat fis-suq tal eh, fis-suq. U għalhekk jiena nemmen illi huwa importanti ħafna li aħna nersqu iktar lejn din il-kwistjoni u jkollna standards uniċi fid-dinja bekk n-nies ikunu jistgħu verament jagħmlu paragun bej bank u ieħor qegħdin fej qegħdin fid-dinja. It-tieni kwistjoni dwar il-votalità tas-swieq fil-qalb fis-saħna tal-kriżi kien hemm paniku kbir naħseb issa ninsabu e, f'saħ oħra tal-kriżi, ma fl-2008 meta waqgħu il-Lehman Brothers Banks kien hemm infurzar kien hemm infurzar f'dak li għandu x'aqsam mal-kollas tas-swieq. Jekk tħarsu jien nista' nimmaġina illi fis-saħna tal-mument meta il-valuri tas-swieq kienu qegħdin jaqgħu u n-nies ħasbu li dak kien il-każ, imma jekk tħares lejn lej dak eżatt ġara, tħarsu lejn numri ta' kontabilità malli bidit il-kriżi u fil-fatt x'kien it-telfien mill-banek f'daw l-aħħar snin, naħseb Daw it-telfin kienu gbar fermizjet mill-li l-accountants verament urew fil-bidu. Naħseb il-pubbliku eh, ra ftit wis f'dak li għandu xaqsam ma' telfin, ma' telf. U naħseb għanna nsibu mezzi biex il-banek ikunu jafu minn qabel, jiġu għafżati minn qabel u jindunaw, jidentifikaw problemi qabel ma fil-fat jaslu. That may ħafna, qabel nisimaw xie mistoqsijiet għandi xie mistoqsija jistess. Jindin Jien diskussjoni fuq l-evalwazzjoni separata kif namlu l-affarijiet aħna fl-Unjoni u anki l-Amerika, l-differenza, naħseb li din diskussjoni biex ikonu din l-evalwazzjoni separata hija importanti kwantu għal responsabiltajiet u għall-assi. Fuq dan il-punt għalhekk tista' tgħidilna fejn teżisti l-interazzjoni bejn l-asset u l-liability ġifiri bħalma meta u qabel mal-model tal-assikurazzjoni. Forsi hemm xi rabta f'dan f'din il-linja ta' l-asset pools jekk dawn u miex marbuta jew le. Kumbat mistoqsi oħra, kwistjoni oħra, dax taqsam xejn, inti l-ewwel fl-introduzzjoni qed li probabilment ma jeżistux assi li huma bla riskju eh, meta wieħed ukoll jitkellem fuq bank capital requirements u anki il-dejn sovran. Dan jistu eh, u kol jatu l-kas li huma raġunijiet għaliex għandna dan id-dejn sovran. Għalek intom ħsibtu kif forsi tistaw Eh, taraw dawn l-affarijiet fil-kuntest ta' d dejn sovran anki biex ma nkunux wis nkunu nafu kif se jkun iċ-ċiklu ta' swieq finanzjarji. Um, you, you change the risk weighting, but that's a bit tricky. Or alternatively, could you have some kind of... Eġifiri, fuq l-exposures, x'tista' tgħidilna naf li CRD mhux ehm, il-forte tiegħek imma mill-naħa tal-kontabilità ehm, għandek xi ħaġa xtejt imma eh, għandi l edja tiegħi ma m'għandhomx jaqsmu xejn għax jiena hawnhekk qiegħed bil-kappell ta' persuna li għandha x'taqsam mal-kontabilità. Għandkom sistema li CRD se tivvutaw anki sistema ta' Basel kif intom tkunu tistgħu tqisu ir-riski. Araw ftit ġara l-Irlanda. L-Irlanda xi tliet snin ilu, erba' snin ilu, ma, kellix dejn sovran kulħadd kien jgħid li fl-Ewropa l-Irlanda kienet waħda mill-aħjar pajjiżi kienet ir-rejtja ta' AAA. Nafu x'ġara. Iġifieri, dan kollu jorina li safe assets assi sikuri ma jeżistux. Palissa l-Ġermanja li huwa pajjiż e, sikur anki jekk għandha dejn ta' 80% l-Ġermanja trid tiffinanzja operazzjoni ta' salvataġġ fl-Ewropa eh, kbira. Eh, kważi ħadd ma jista' qatt ma jista' jobsor li eh, pajjiż bħal-Ġermanja bil-forsi Triple AAA, anke l-Istati Uniti ma rawx ġara. Naqaslu il-kredit anki għal dan l-aħħar pajjiż. Meta nitkellmu fuq reġim tal-kapital fil- u nejdu li għalċertu assi il-bonds AAA ta' il-bonds tal-gvern ma triċ inti taħseb għal affarijiet oħra, imma qabel il-kriżi hekk kienu l-affarijiet u qabel inbdiet il-kriżi il-maġġoranza tal-banek il-capital ratio skont Bazil 11%, 12%, 13% kienu verament tajbin. Imma, jekk intom kontu tagħtu daqatajn il-figuri tal-kontabilità, kontu taraw li ħafna minnhom kellhom kapital ta' 1% jew 2% u jekk neħħi l-goodwill u ċertu interessi ħafna drabi jew kello ma kellhom xejn kapital jew kellhom bin-nieqes. Iġifieri, jekk intom tridu raġuni għaliex edin f'din is-sitwazzjoni għax ħallejna din l-industrija tal-banek timxi minar kapital. Għalhekk is-sistema tagħna hija vulnerabbli u għalhekk nibqa' li huwa riskjuż immens li inti kollok skema fejn tippermetti li ċerta affarijiet mando ma jġibux sogru riskju, għax kollox fih riskju. Kienem u koll mistoqsija, punt importanti, jekk ikunem relazzjoni bejn liability u wasit, inti dan tqisu, iva, Um, prodotti tal-assikurazzjoni tal-ħajja fl-Europa moderni għandhom rabta ċara bejn il-policy il dak li ġi offrut il-persuna, ġifiri li kollu ċertu ritorn fuq l-investiment li kun qed jagħmel, jekk il-liħ minn dan l-investiment li jkun ġi imwiet huwa jkun tal-istess livell tal-assi li jkunu investiti mill-kampanija tal fil f'dan il fonti ma jkunx hemm volatilità għax il-moviment ikun l-istess. Ġifieri jekk is-suq imorru tajjeb, kollox imur tajjeb u jekk is-suq imur ħażin, kollox imur ħażin. U aħna Ovvjament konxi ħafna li regoli tal-accounting tal-kontabilità jekk ikun hemm rabta ekonomika mill-qrib bejn liabilities u l-assets fl-accounts kollox irid jaqbel ukoll. Nirringrazzjak. Għaw xaħat ieħor li forsi jixtieq ipoġġi ktar mistoqsijiet? Le? Kulħadd sodisfatt? Mela, tajjeb wisq jekk eh, għanna ftit ħinx nipermetulek jekk tix iżid xi ħaġa. Le, naħseb eh, l-kwistjonijiet prinċipali diskutejniehom sitwazzjoni fid-dinja u l-kriżi finanzjarja. Nirringrazzjakom tal-li għattu tisimawni u ovvjament jiena meta tgħiduli li biex niġi dal-waqt dejjem nkun eh, lest biex niġi, anki biex nirrispondikom mill-iktar fis. Grazzi, ħafna. għanna waqfa ta' 10 minuti issa qabel immorru biex niddiskutu r-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazzi.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

Okay, everybody, we're more or less at the point. Signori, għadin fil-ħin imma gej Mitchell Oh, are you speaking on behalf of... <laughs> Eh, inti se titkellem għan għannom ta' deputat? Le, għanna l-koordinatura. Right, oh,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 ħanisimaw il-Ramon, il-rapporter. Thank you very much, Madam Chair. Dear colleagues. Grazie ħafna, Signora, kollegi. Jina naf li jintom studjajtu dan il-rapport. 221 emenda ġew imresqa biex intejbuh. Naħseb li e, huwa possibbli li naslu għal maġġoranza nkunu wkoll naslu għal maġġoranza Id-diskussjoni dwar dan ir-rapport hija waħda partikolari għax ħadd ma kien jobqat jobsor li li sibi kien se jkollu bil-fors jixtri il-bonds biex isalva wkoll is-sitwazzjoni f'pajjiżi oħra. Um, Ovvjament aħna ċertu affarijiet laqqas qatt ma konna nobsru li se naslu għalihom. Laqqas f'mit sena. U għalhekk anki jekk kieku aħna ma intervenix fis-swieq il-fawissu li għadda kieku ma marniex jekk is-sitwazzjoni kienet tkun ħafna qar. Hemm bżonn issa naraw li nimplementaw għafas ġdid sabiex dan il-pis intafuwulu li sibi. Hemm bżonn aħna niddeċidu fuq istituzzjonijiet jew strumenti sabiex noħolqu f'qafas ekonomiku ġdid sabiex il-pajizi kunu jistu joħorġu mill-krizi ekonomika mill-aktar fis. U anki jevitaw il-krizi ġodda. Aħna naqblu mal-soċjalisti u anki mal-grupp tal-ħodor għal miżuri temporani. dawn għandhom ikunu temporanji, anki kienu neċessari f'din il-mħabba din il-krizi iktar mod speċifiku ma l-IPP aħna id-deċidejna li l icb għandu jibqa ħafna attent inkwantu għal collaterals u anki il-leverage li kull ma jmur qiegħed jikber tal-bank għandna noqogħdulu ħafna iktar attenti. Is-sur Guy Mitchell li mhux qiegħed maħna u kol jinistanaj dilkom li jaqbel li konna teżor tal-Europa anki ministru tal-finanzi Ewropew. Dani di għalija dina ħaġa importanti għax teżor Ewropew ikun importanti jekk xi darba l-Ewropa tkun ukoll fis-sitwazzjoni li tiġbor it-taxxi biex ikollha riżorsi tagħha. Ma' soċjalisti u demokratiċi sur kutax aħna qbilna li l-Ewropa għandha timxi l-qudiem f'din il-linja ta' integrazzjoni huwa minnu li meta disciplina solida, solidarieta eh, ta' disciplina fiskali mu ma nifmuwix mill-istess perspettiva ma tajjeb li naslu għal kompromessi. Sur Gigol u l-ħodor għandhom edeja ċari. Jina naqbel ma l-importanza tal-trasparenza u anki l-erf tekniku, l-ekspertiz teknika. L-emendi eh, ħafna minnhom eh, tajbin għax imorru għal iktar integrazzjoni, per eżempju, il-fatt li għandna bżonn iktar informazzjoni dwar l-alternativa numru 2. Fuq l-emendi tal-grupp il-Gwe, anki jekk l-ideoloġija dvarja ħafna fuq il-manager tal-ICB, Se nippruvaw nikkooperaw fuq il-kwistjonijiet fejn qed naqblu diġà, pereżempju, ir-rwol ta' politika monetari fil- meta jiġu kreati dawn il-bżieza finanzjari. Għalija, xaħġa trasparenza jina naqbel, anzi jina nifra il-fat li jem partit emendi kontra il-prassi ġifiri pal il-Bank ta' Ġappun, Bank of England u anki il-Federal Reserve, il-Bank tal-Izvezja, ġifiri ta' kif huwa mamul il-board. Jiena meta naqra memx l-istess trasparenza fl-ICB Yeah. Jiena naħseb li jekk il-rapport tal-minut ma jiġux ippubblikati, ikonna inqas trasparenza kif rajna l-aħħar ta' wissu xi membri tal-Governing Council ma kienux qegħdin jaqblu li l-bonds jidħlu anke fl-istwiq sekondarji għall-Italja u għall-Spanja. Dawn l-affarijiet mbagħad rajnihom fl-istampa minn u ma nafux min kien eżatt involut f'dawn l-affarijiet dawn l-istejjer Jina naħseb li il-minuti għandhom jiġu publikati sabiex nkunu għaz intizi ma' deċiżjonijiet li tieħdu kif tieħdu għaliex. Il-fatt li ġu publikati il-minuti kun jista' jgħinu wkoll l-aġenziji biex ikunu jistgħu ikollom il- previżjonijiet għal movimenti u kol tal-ICB tal-ġejjeni. Trasparenza kompluta għandha tkun verament il priorita tan ta' dan il-proġett Ewropew Jena xtaqdis nfakkarkom u anki l-Shadow Reporters li nar l-erba fil-ħodu fil-11 għanna laqa dwar il-kompromessi u se nibatulkom il-abbozz ta' proposti il-lum jew kella jaslulkom saqada fil-ħodu. Ovvjament, il-membri l-oħra kollha tistaw tikkuntattjawni għal kull tip ta' informazzjoni dwar dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um, Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signor President. Nishti illi nibda billi nerġa' intenni dak li qal il-kollega. U qal li l-Parlament Ewropew irid jappoġġa bisħi soluzzjoni Ewropea għal krisi finanzjarja, soluzzjoni li hija fuq is-solidarjetà bejn l-Istati membri. U din hija raġuni għalfejn fl-emendi tiegħi jiena naħseb li qed nagħti perspettiva pożittiva fuq iż-żona euro u jiena qed nibgħat messaġġ ċar fuq kemm ibsaħħitha l-euro. Jiena nilqa l-interventi tal-Bank Ċentrali Ewropew sabiex jistabilizza is-suq, iżda jiena naħseb li għandna bżonn soluzzjoni fit-tul fuq perjodu ħafna twal ta' żmien, dan għandu jinkludi l-Unjoni Fiskali, il-bonds kif ukoll il-politika għat kabbir ekonomiku. U dwar l-emendi li tresqu min-naħa tal-kollegi tagħna fiħdan dan il-kumitat, jiena nixtieq ngħid li kuntenta ħafna kuntent ħafna li qed nara li huma jappoġġaw ukoll li politika sabiex insaħħu l-euro, aħna nixtiequ li nkomplu nistimulaw it-tkabbir u għaddin nipproponu wkoll miżuri addizzjonali għalli bekk nippruvaw noħorġu minn din il-kriżi. Il-Fond Monetarju Ewropew u l-intejbu il-Faċilità Ewropea tal-Istabilità Finanzjarja dan il-Mekkanizmu Ewropew tal-Istabilità kif ukoll it-Teżor Ewropew. Għal din raġuni jiena naħseb li ħajkun pożizzjoni li nistgħu nsibu bosta kompromessi. Ma din raġuni qed nistana bil-ħerqa nikkopera ma' Sur Ġenoza u kull f'kol mal-kollegi l-oħrajn nirresqu l-emendi u jkun tajjeb ħafna jekk ir-rapporter ikun jista' jibgħat illejla jew għada filgħodu dawn l-abbozzi tal-proposti tiegħu ħallibek aħna kun nistgħu nistabilixxu l-opinjoni tagħna qabel l-erba' tal-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna u xatt li forsi tirrappreżenta l-Sur Mitchell. Għanibda bix-shadows, nibda bi zveni, jogħġbok. Grazzi ħafna Ramon ta' dan ir-rapport u nirgrazzjak ukoll tal- kjarifika u l ispikazzjoni li tajtna naħseb li hemm ħafna ftehim bejn l-emendi differenti u l-affarijiet jisom sejrin f'direzzjoni simili, naħseb li hemm ċertu kwistjonijiet li huma simili wkoll li għandhom ikunu koperti bi diskussjonijiet fuq il-kompromess u naħseb li xi ħaġa li hija importanti ħafna kif inti semmejt fil-bidu hija din il-kwistjoni tal-politika monetarja l-ħolqien ta' dawn il-babels eh, tal-prezzijiet u rridu naraw ukoll kif aħna nistgħu niddiskutu b'mod ħafna iktar serju dwar din ir-relazzjoni. Aħna nafu li dan mhuwiex inkluż fid-definizzjoni tal-istabilità tal-prezzijiet minkejja l-fatt illi nafu li forsi xi parti mill-effett tar-rati ta' interess baxxa ħafna rajnihom ukoll fil-build-up ta' dawn il-bubbles. U aħna rajnih dan kollu wkoll fil-politika monetarja tal-ECB u naħseb illi għandna bżonn in-ninsibu kemm jista' jkun klim ċar fuq dan. Punt ieħor li ntuża wkoll kien punt fuq il-fatt li aħna nixtiequ nqisu wkoll id-dejn privat. U dan huwa lat ieħor tal-istess munita fil-fatt. Jiena naħseb illi dinja kwestjoni partit ħafna jina nappoġġa biss dak li intiet fuq trasparenza u naħseb li għandna nippruvaw nkunu iktar ċari dwar dan il-punt jina rajt ukoll li proposti tal-Silvi mixin ukoll fl-istess direzzjoni di mhix kwestjoni biss tal-minuti issa hija kwistjoni wkoll tal-kwalità tal-kollateral. Għandna li kena diskussjoni wkoll ma' Sur Trixxer li qal li m'hemmx skarsità tal-kollateral totali U dan huwa veru minħabba li parti żgħira biss tal dan il-kollateral qed jintuża għal banek sabiex ikun hemm aċċess għal flejjes fil-Bank Ċentrali, però din kwistjoni tat-total tat-total hija kwistjoni li hija pjuttost irrilevanti f'dak li għandu x'jaqsam is-solvenza tal-istituzzjonijiet individwali. Naturalment hemm bosta mistoqsijiet li għadhom pententi u aħna naħsbu illi fl-opinjoni tagħna din mhijiex taqsek trasparenti ta' skem suppost tkun. X'tip ta' tnaqqis ta' sigurtajiet qegħdin isiru fuq dan il-kollateral u fil-fatt din hija eh, kwistjoni illi qiegħda ġibilna aktar mistoqsijiet f'moħħna fuq il bank Ċentrali Ewropew kif ukoll fuq is-sensittivitajiet għall-izbalji f'dawn il-valwazzjonijiet, jiena naħseb li tajjeb li kikun jaqfawek u punti li jiena nixtieq li nitkellem dwar u naħseb li huwa importanti għal dan il-kumitat. Hija li l-Bank Ċentrali Ewropew kellu fil-fatt jadotta ħafna funzjonijiet li ma kellux jadotta u jiena naħseb li kien hemm eh, ftit tendenzi illi l-Stati Membri kienu din jgħidu li l-Bank Ċentrali Ewropew m'għandux jimxie skont dawn it-tendenzi iżda aħna ma nixtiequx li jkun hemm kooperazzjoni laqas li il bank Nazzjonali jimxu fuq dawn it-tendenzi. Naħseb li m'għandniex noqogħdu nintilfu u ninqabdu f'din in-nasa jekk aħna rridu li jkun hemm co-funding, aħna nixtiequ li jkun hemm iktar kooperazzjoni ma l-istituzzjonijiet rispettivi li huma importanti u Jina naħseb li verament rridu nużaw dan ir-rapport ħalli nilqu dan il għanin kella żgur illi aħna ħanħallu il-Bank Ċentrali Ewropew fil-rwol sfortunat illi għandu jieħu deċiżjonijiet li għalihom dan ma kienx infassal għalhekk jiena naħseb li din hija l-kwistjoni prinċipali marbuta mal-politika tal-Bank Ċentrali Ewropew palissa. Din raġuni jiena naħseb illi għandna nagħmlu stqarrija ċara ma naqdux nieħbew billi ngħidu li hemm problema iżda it-tweġiba mhix li ħana nagħtu t-tort il-Bank Ċentrali Ewropew iżda minflok illi nippruvaw intaffu l problema billi noħolqu istituzzjonijiet Ewropej li jistgħu verament jagħmlu dan ix-xogħol Grazzi ħafna Iva naf li dan huwa rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-sena 2010, però jiena naħseb illi estendejnieh dan is-suġġett mhux daqshekk importanti bħalma minna fil-każ tal-kompetizzjoni. Iva, naħseb li ħafna ta' interessanti fil-fatt u t-titlu għandna nibdluh palma minna fil-kas kompetizjoni kompetizzjoni sanna sur xuntis. Jek joġbok. <clears throat> Grazzi, Signora Cher. Aħna konna lesti biex nikollaboraw. Napprezzaw aħna wkoll fil- li qed nippruvaw biex eh, naddu daw l-emendi bħala l-ewwel osservazzjoni wara dak li qal ir-rapporter l-emendi tagħna mhumiex ġejjin minn pożizzjoni ta' loġika li huma differenti dwar ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew. Di daw joħorġu, l-emendi joħorġu mill-esperjenza u minn dak li aħna fil-rapport irridu noħorġu f'dak li għandu xaqsam mal-passat, mal-esperjenza li għanda il-Bank li kellu l-Bank Ċentrali Ewropew f'din l-aħħar sena, minnar ma ninsew illi f'din l-aħħar sena u l-lum li edin fl-kważi lej l-axħa tal-2011 għaddejjin minn krizi enormi tal-zona euro. Kemm jekk joġobna jew le, irridu nammettuha u niffaċċjawha din ir-realtà ikun tkun ħagġan ġusta jekk nitfaw ir-responsabilta fuq il-Bank Ċentrali laqqas ikun minnu. Imma f'dawn l-emendi hemm ċerta responsabilità tal-Bank Ċentrali Ewropew f'dak li għandu x'jaqsam mal-pajjiżi li qegħdin fiż-żona euro kif għedna fl-osservazzjonijiet tagħna. L-iktar osservazzjoni importanti hija li fl-istruttura, fl-istatut tagħha tal-Eurozona, il-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax jippretendi illi fis situazzjoni li jintinsab u li qed taħdem fih sakemm ma jkunx hemm il mekkaniżmu il-problema ma tkunx tista' tiġi affrontata sewwa kif suppost ċerti problemi ikunu ġew imsemmija mill kemm il-relatur kif ukoll minn kollegi oħra dwar il-provvedimenti. Provvedimenti li aħna nappoġġjaw u nsostnu anka emendi ta' kollegi oħra. Per eżempju, xirridu namlu b'daw l-imberkin aġenziji tar rating Il-problema hi li waqt li daw jiġu dizapprovati u kritikati ħadd ma jiġi ħadd ma ħadd ma jżommhom eh, mid-deċiżjonijiet tagħhom din it-tolleranza eh, lejn dawn l-entitajiet li jikredaw u jitellaw u jnizlu l-isfel l-entitajiet kommerċjali ħadd mwet jagħmel xej. Il-problema hi li miżuri ġusti avolja jittieħdu tard tumbat ma jkunux tajbin biex jiffaċċjaw u jsibu soluzzjoni eh, għal problemi bħal dawk li għandna l llum jiena. Nemmen illi lan tal-Bank Ċentrali Ewropew ma jistax jinbidel illa għaliex l-uniku mira hija l-istabilità tal-prezzijiet. Aħna nifmu li inċaqal u dan ikun jirrikjedi diskussjoni u hawnhekk mhux il-lok ta' dan. Imma xuħut aħna, aħna grati ħafna għar-relatur il-kollabora maħna u il illi niprofaw naddu l-idejat tagħna u suġġerimenti tagħna biex l-affarijiet jitjiebu. Grazzi. Okay, thank you. Sylvie. Grazzi ħafna Sylvie Kirchbock. Grazzi ħafna, Signor President, Iva fil-qosor ħafna nixtieq ngħid li rapporter għamel xogħol tajjeb ħafna. Però nixtieq li nitkellem fuq xi ftit punti, jiena nixtieq nerġa' nisħaq fuq dak li qal Sven, il-Bank Ċentrali Ewropew u dan huwa dan il-periklu li hemm f'dan ir-rapport fil-fatt ma rridux naraw bħala xi ħaġa iżolata fl-istruttura Ewropea. Aħna fil-fatt fil-fatt konna sfurzati li nagħmlu dawn l-affarijiet mingħajr ma kien hemm pjanar sew Jena naħseb li huwa importanti li aħna nisqu fuq il-fatt li rridu sibu soluzzjoni tajba fl-interess tal-Ewropa li tippreserva l-missjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew iżda fl-istess ħin tirrispetta wkoll il-ħtiġijiet tal-istituzzjoni Ewropew. Jekk aħna nqabblu ma dak li qed jiġri fil-Bank Ċentrali, fil-Bank Ċentrali Ewropew, fiż żona Ewro ma' Banek oħrajn aħna nafu li fl-Istati Uniti, fil-Ġappun, eccetera, huma dinjiet jaħdmu wkoll munita waħda zanka bid-dejn. U anke jekk aħna ikollna pereżempju problema u huma joħorġu daqsxejn iktar mill-suppost mux ħajibdlu affarijiet kbar. Jiena favur l-Eurobonds, però kull diskrepanza li ħajkunem hemm ħatkun esploitata mis-suq. U din hija xi ħaġa li tista' tkun fil-fatt abbużata minħabba l politika nazzjonali. Din hija xi ħaġa li fil-fatt tinkwetani ftit, din hija xi ħaġa li tista' tkun. kontra l-kohezjoni Ewropea u din xi ħaġa li forsi m'għandix tiġri f'pajjiżi bħal Stati Uniti. Astrid jekk jogħġba. Iva nirringrazzjak, Signor President. Ikolli ngħid illi ma stajtx nanalizza dan il-rapport fil-dettar ħabba li għandi prioritajiet oħra u ħafna affarijiet xnamel bħalissa, però wara li rajt artiklu fil-gazzetta li qal li emmin rrid imexxi każ kontra Sir Trixie minħabba li abbuża s-setat tiegħu. Jiena naħseb li għadha ħajkun l-opportunità li nsaqsu lis sur Trixie numru ta' mistoqsijiet u nistgħu nsaqsu anke dwar din f'dan il-każ. Dwar dak li rajna fil-kazzetti sta skuri dan mhuwiex ħa iserraħ l-imħuħ ta' kulħadd. Jien nixtieq nappoġġa s-sur biex minħabba li hu kien l-ewwel persuna li fil-fatt ħa azzjoni mentri kulħadd ħaddieħor kien iktar lassat u anka meta gvernijiet oħrajn baqgħu lura milli jagħmlu xi ħaġa kif suppost. U jiena nixtieq ngħid illi kienu illi ħadem meta kien hemm ħadd ieħor li ħa inizjattivi li ma kinux ibbassati fis-sod. Ir-rapporter, x-shadow rapporter fil-fatt għandu għanda numru ta' emendi li tixtieq tressa s-sur Gasja Margajo, Signor Garcia Margajo, kħugut kemmet forsi kienet t-kommenta fuq l-emendi, pero jina nishti illi nsaqsi l-rapporter dwar dak illi jgħat jenata għek dwar rating agencies, s-sor Mitchell jishti illi t-tneħa din referenza u jina dan laħar fil-fat rajt artiklu fil-gazzetta ġermaniza li tgħid li Guido Westerwelle li palessa huwa segretarju tal-affarijiet barranin fil-Ġermanja kien qiegħed jippubblika artikli li fihom u wkoll jitlob li jkun hawn aġenzija tar-rating Ewropea. Nixtieq insaqsina l-rapporter x'jaħseb huwa jekk jaħsibx li verament għandna bżonna din l-aġenzija. Ningrazzjak. Sven għandek comeback inti ta' Iva. Signora Lulling, naħseb illi fil-Ġermanja m'għandniex neħdu kollox daqshekk bis-serjetà fil-fatt dan japplika għall ilmenti kontinwi li ħin kollu nisimgħu il-każijiet li ħin kollu e, jkunu mresqa kontra trattati u kontratti Ewropej. Iżda din it-talba għall aġenzija tar rating Ewropea din hija xi ħaġa li kienet irrappreżentata mill-koalizzjoni u aħna L-ewwel qed iridu naraw eżattament x'mudell għandha jkollha din l-aġenzija kif għandha taħdem aħna għandna issa fil-Parlament Ewropew fir-rapport ta' Wolf Klintz qed nitolbu għal din l-aġenzija għal din raġuni jiena ma kontx kontent li faħna naħinja din ir-referenza u laqqas stajt nifhem għalfejn naħinja u xorta waħda jiena qiegħed nisma' ħafna sorpriża li anke f'dar il-Kummissjoni mhumiex daqshekk ċerti dwar il-bażi tal-round li jmiss, round ta' riformi tal-Aġenziji tar-rating. Jekk huma fil-fatt mhumiex ħajadottaw dan il-proposta, jiena naħseb huwa importanti ħafna li nitkellmu dwar dan u aħna fil-Parlament Ewropew ngħidu li għandna pożizzjoni komuni u mhux naħħallu kollox fidejn il-livell pubbliku, iżda dak li għandu xie għassam dawk li qed joħorġu l-prodotti finanzjarji aħna nixtiequ li jkollna mezzi oħrajn finanzjarji ħalli bekk ikun hemm iktar diversità fis ta' tar-rating għal din raġuni importanti ħafna naħseb li tagħmel sens li nisimgħu dan is-suġġeriment tal-Aġenzija tar-Rating u għandna nieħdu pozizjoni. Ġifiri, jekk il-Sylvester Vester Vela fil fat jixtieq jagħmel kontributu u jgħid li fil-fatt il-Gvern Ġermanis se jagħmel proposta jienu naturalment u mbagħad jekk jasal xi għandu l-proposta mbagħad nieħdu bis serta ma mhux għalissa. Okay, I think that's exhausted everybody. Iva naħseb illi bekk smajna l-kulħadd parti lilek joġbu. Madam Chair, well, uh, uh... Grazzi ħafna Iva dwar rating agencies naħseb illi soluzzjoni possibbli fil-fatt tista' tkun illi aħna nintroduċu iktar kompetenzi bejnietom. Ġifieri aħna għandna bżonn fil-ġejjini qarib ngħidu li maħniex kontra dawn l-aġenzija tar rating minħabba li għandhom rol importanti ħafna iżda aħna nixtiequ nżidu l-kompetenza. U uh, mod eh, ta' kif huma jistgħu anke jkunu inqasalin huwa li aħna noħolqu public rating agency li jista' jkollha rwol importanti ħafna f'dan il-qassam. naħseb illi dak li qal Wolf Klintz fil-fatt u anka f'bosta artikli naħseb illi huwa suġġeriment tajjeb iva naturalment daw l-aġenziji fuq livell Ewropew li jkunu tar-rating u jkunu pubbliċi wkoll naħseb illi għandhom jagħmlu minn kollox ukoll sabiex jaraw jekk id-dejn pubbliku ta' pajjiż u biex forsi aħjar minn ta' tieħor forsi din ma jistgħux jagħmluha iżda importanti li nintroduċu kompetenza Ewropea f'dan il-qasam u din tkun ħaġa importanti għas ukoll. Iva, kif għattilkom fil-prezentazzjoni ta' dan il-rapport, Jiena rajt dan ir-rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew fix-xhur tal-Ulju ta' wissu ġifieri fil-qilla tal-kriżi ekonomika li konna bdejjin minna dan is-sajf u jiena ktibt dan ir-rapport bħala bħala persuna liberali minn Mediterran. U naħseb huwa siwi li aħna ndiskutu dawn il-problemi illi fil-fatt u din jiddiskutu ċ-ċittadini u u illi hum aħna ntuhom soluzzjoni fil-fatt. U naħseb illi l-koll tistgħu taraw li l-Bank Ċentrali Ewropew għandu rwol importanti ħafna anke fuq il-livell fiskali fl-opinjoni tiegħi. U aħna rridu ntejbu wkoll minnaħa tagħna il-qafas istituzzjonali tal-Unjoni sabiex aħna intaffu l-pis illi wan post fuq il-Bank Ċentrali Ewropew. Jekk minix sejjer span nasab li kummissarju Oli Ren fil-fat f'Mejju tas-sena 2010 kien propona illi jintnataw iktar setat lajse sabiex jixtru bonds fis-sfiq ħalibek jipprevjenu il-kriżi. U dak li aħna rajna kien li l-istati membri fil-fatt qalu le u mingħajr din is-soluzzjoni Ewropea aħna nkunu qegħdin jisna din ngħixu fit-tarf, tarf l-irdum, u aħna mkunniex nafu eżattament x'kien ħajjiġri pereżempju jekk ħajkun jekk meta saret is-sospensjoni ta' xi ħlasijiet ta' ġertu pajjiżi, jiena naħseb illi fil-fatt din hija opportunità sabiex niddiskutu dan ir-rapport dwar l-Unjoni Fiskali aħna għandna bżonn il-minimu f'dak li għandu x'jaqsam integrazzjoni fiskali ħalibek l-aqda monetarja Ewropea tistaħdem aħjar b'mod iktar effiċjenti jiena naħseb Aziz kollegi li aħna għanna jkollna approċ kemm jista' jkun prattiku dwar dan u għandu jkun iktar faċli għalina illi aħna nilqu kompromessi kbar u li nagħtu sinjalu koll il-Parlament, il konsilu u l-Kommissjoni u l-ċittadini kollha Ewropej li aħna biħatu ieħor naqblu fuq dawn il-kwistjonijiet, ġifiri li rridu nelbu din il-kriżi kif ukoll il-kriżi li jmiss. U l-Silvi naħseb ngħidilha illi veru għandek raġun meta inti qed tgħid li dan jista' jkun fattur li jifridna minflok jaqadna huwa veru iżda jiena nixtieq ngħid ukoll li kemm il-darba saqsi nifsi li l-fatt li aħna ġedin nippubblikaw daw l-affarijiet dan huwa sinjal ta' djufija, ġifieri laqda monetarja illi la 12 sena taħdem bħala ankra ta' stabilta' u jiena bħala liberali mediterranju għed li mingħajr l-euro Spanja jista' jkun illi Spanja kellha dbati wkoll ġifieri jiena kull filgħodu meta nqum niftaħ għajnejja ngħid grazzi lill-euro. Għal-ħarsin illi offra bħala liberali Ewropew Mediterranju jiena nixtieq nerġa' ngħidha U fil-fatt aħna ma nirriżistux il-pubblikazzjoni il pubblikazzjoni tal minuti U manka dwar trasparenza, pero naturalment aħna nafu li nridu nkunu trasparenti u għandna messaġġ ukoll dwar x'inhi l-pożizzjoni tagħna dwar dan il-punt. Nirringrazzjak. Uh, thank you very much. Well, we are voting. Grazzi ħafna da se nivvotaw għalih fil-komitat tal-11 ottubru, allura maħniex il-bot, un bat il-votazzjoni tmur il-plenarja fit-2 ta' novembru audit wassalna fit-tmim tar-rapport annwali tal-Bank Ċentrali Ewropew u m'hemm xej iżjed fuq l-aġenda l-lejla, allura nistgħu innalqu il-laqa kmieni sakemm m'hemm xi ħadd li huwa daqshekk id-disprat li jitkellem le għal darba jiġifieri ħan nispiċċaw kmieni flok flok tard. Skużani, ma ħnix qed namlu nagħmlu hekk għaliex inti membru tħal tissa, grazzi ħafna. Illa laqa maluqa.